L-ewwel punt fuq l-aġenda huma d-dikjarazzjonijiet tal-Konsill u l-Kummissjoni fuq it-tħejjija għall-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-20 u l-21 ta' Marzu. Mill-ewwel ngħaddi l-kelma lil Sur Korkulas, il-President tal-Kunsill. Tradizzjonalment din il-laqa hija dedikata lill politika soċjali u ekonomika, però qabel ma nħarsu lejn l-aġenda ekonomika tal-Konsil tal-ġimgħa d diħla permetti li xi ħaġa dwar il-punti l-oħrajn li se jkun hemm fuq din l-aġenda. Avvenimenti internazzjonali għal darb'oħra eh, spiċċaw fuq l-aġenda. Sitwazzjoni fl-Ukrajna hija importanti ħafna għalina. Ovvjament kienet ir-raġuni wkoll għall-laqa straordinarja tal-ġimgħa l-oħra. Mux sa noqgħod nidħol fid-dettall dwar dan il-punt għaliex huwa s-suġġett tal-punt li jmiss, però permettu li ngħid li x'aktarx il konsil tal-ġimgħa d-dieħla se jitratta din il-kwestjoni għal darb'oħra. Mbagħad relazzjonijiet esterni se jiddiskutu s-summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika li kif tafu se jillaqqa' daqs mit kap ta' stat fi Brussel fl-ewwel u t tini ta' April. Kifet? il kunsil ta' April jiffoka soltu fuq il-politika soċjali u ekonomika. Il-President però deċida li struttura d-dibattitu fuq tlet komponenti ewlenin tal-istrateġija tagħna tkabbir, l-impjigi u l-kompetittività. L-ewwel net is-semestru Ewropew, it-tieni net il-kompetittività industrijali u t-tielet net il-klima u l-enerġija. Din mhux għażla bla doċ, din hija għażla marbuta fl-imkien. Is-semestru huwa l-għodda biex nimmonitorja u l-implementazzjoni ta' strateġija 2020 fil-waqt il-kompetittività industrijali u l-klima u l-enerġija huma żewġ elementi importanti ma jistax ikun hemm kompetittività industrijali mingħajr ma jkun hemm politika tal-klima u enerġija li tagħmel sens u viċiversa rigward is-semestru Ewropew il-Konsell se jkonkludi l-ewwel fażi. F'Diċembru il-Konsell kien tal-linji gwida fuq il prijoritajiet tal-2014 u din l-innovazzjoni turi l-importanza tal-proċess tas-semestru. Il-ġimgħa d-dieħla il-Kunsill se jevalwa l-implementazzjoni tal- rakkomandazzjonijiet tal-2013 għal kull pajjiż u jagħti gwida wkoll għal xogħol ulterjuri fuq l-istabilità u l-programm ta' konverġenza u riforma rigward id-dimensjoni ekonomika u soċjali. Nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lil dan il-Parlament għax xogħol siwi li jagħmel fuq diversi aspetti tas-semestru. Għedin nersqu lejn tmiem iċ-ċiklu ekonomiku, l-konsegwenzi tal-krizi għadhom qegħdin jinħassu tkabbiru huwa fraġli u mixi bil-mod, però x'aktarx li l-ar għadda. Din hija waħda mir-raġunijiet għal l-Kunsill Ewropew se jitratta l-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020. Il-Kummissjoni se se toħsi previżjoni għal Konsil tar-rebbija. President, onorevoli membri, l-Ewropa teħtieġ bażi industrijali soda. It-titjib tal-kompetittività tagħna huwa essenzjali. Dan huwa komponent vitali biex niżguraw li jkun hemm irkupru tajjeb tal-ekonomija tagħna. Il-Kunsill se jiddiskuti kif se nistgħu niksbu bażi industrijali b'saħħitha fl-Ewropa. Se nittrattaw kif se nistgħu nsaħħu l-qafas regolatorju u s-suq intern. Però dan mhux se jkun biżejjed, il-mexxa jiridu jaraw kif se jappoġġaw il-mainstreaming tal-komplettività fl-oqsma politiċi kollha u biex jagħmlu wkoll ħidma li tiżgura li ikonna implementazzjoni tajba ta' dak li rridu nwettqu. Il-Kunsell se jindirizza wkoll il-kwistjoni tal-ħiliet irridu niżguraw li l-Ewropa għandha aċċess għal xogħol skilled, din xi ħaġa importanti, per eżempju fl-qsma ta' xjenza, enġinerija, matematika, etc. Dawn iridu jiġu indirizzati. Kwistjoni oħra li tiġi trattata mill-Kunsill Ewropew hija dik tal-high growth sectors fejn soltu ikun progress bil-mod innovazzjoni u koll hija priorità. Il-kompetittività hija vitali meta aħna nqisu l-industrija tagħna mill-perspettiva tas-suq internazzjonali. Irridu niżguraw l-integrazzjoni tal-kumpaniji Ewropej fil-katina internazzjonali u rridu ntejbu kol kompetittività tagħna permezz aġenda ta' investiment u kummerċ industrija Ewropea b'saħħitha a viżavi politika tal-klima u l-enerġija. L-Konsill Ewropew għal daqstant se jkollu l-ewwel dibattitu fuq qafas politiku ġdid tal-enerġija u l-klima fil-perjodu 2020-2030. Il-Konsill huwa mistenni li jitlob ftehim bikri speċjalment jekk inqisu dak li ġi maqbul Varsaw u l-avvenimenti li ġejjin issa, speċjalment il-COP21 f'Pariġi sena d-dieħla u l-pożizzjoni ambizzjuża tal-Unjoni Ewropea għal tnaqqis fl-emissjonijiet sal-2030. Ovvjament dan huwa qasam li jrid jiġi żviluppat aktar fil-ġejjeni. Il-Kunsill ukoll se jqis il-progress li twettaq mill-aħħar laqa f'Mejju dwar l-enerġija. It-lestija tas-suq intern tal-enerġija sal-2014 u l-iżvilupp tal-interkonnessjonijiet b'mod li nwaqfu l-esklużjoni ta' ċerti pajjiżi mill-netwerks enerġetiċi tibqa' priorità. M'hemmx għalfejn nenfasizza l-importanza ta' din il-kwistjoni fid-dawl ta' avvenimenti riċenti fl-Ukrajina. Il-Kunsill Ewropew se jidentifika oqsma fejn baqa' aktar xogħol biex jinkiseb dan lan. Se jitrattaw kol dwar kif nistgħu nitrattaw il-kwistjoni ta' spejja soljejn President onorevoli membri, nistennew li dan il-Konsill Ewropew li jmiss se jkun wieħed ekonomiku bħas-soltu, però kif dejjem jiġri se jkun hemm ukoll suġġetti oħrajn. Se nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet flimkien ma' kwistjonijiet dwar kif niksbu tkabbir, inġibu l-impigi u ntejbu l-kompetittività. Kif intqal diversi drabi f'dan il-Parlament, il-politika ekonomika u soċjali tagħna hija s-saħħa tagħna, tagħtina aktar peace fix-xena internazzjonali u tippermettilna li nilabu rwol ewlieni eh, fl-ambitu globali. Grazzi. Ilank, Kokulas, imnamna komissjoni tiet Grazzi l-Sur Kukulas, issa l-President Barroso. Sur President, Ministru, Onorevoli Membri. Ovvjament, Illum, kulħadd moħħu fl-Ukrajina. ċert li l-Kunsill Ewropew ukoll se jaħdem ħafna fuq din il-kwistjoni daqshekk importanti. Però ġela darba se niddiskutu din il-kwistjoni aktar tard dal-għodu, issa se nifoka fuq l-elementi l-oħrajn li hemm għall-aġenda tal-Kunsill tal-Ewropa. Jiena nistenna li l-Kunsill eqis il-progress li twettaq sissa d-dim il-kriżi ekonomika u jiffoka fuq id-deċiżjonijiet meħtieġa biex nikonsolidaw dan l-irkupru. Rridu nżommu il-pass tar-riforma strutturali kif ukoll insaħħu l-azzjonijiet speċifiċi tagħna rigward il-qad. Il-Kunsill li jkun l-aħħar wieħed qabel l-elezzjonijiet Ewropej se jkun Punt importanti biex nżommu l-momentum tagħna se jkonkludi l-ewwel fażi tas-semestru u mbagħad jiddibatti x'se jsir fil-ġejjieni. Il-Kummissjoni diġà preżentat l-evalwazzjoni tagħha tal-kuntest ekonomiku u l-istat attwali tar-riformi makroekonomiċi f'pajjiżi taħt skrutinju addizzjonali. Ġimgħatejn ilu kien dibattitu f'din il-plenarja li wassal għall-adozzjoni ta' rezoluzzjoni ta' dan il-Parlament dwar fejn huma l-prijoritajiet fis-semestru Ewropew kontent li rajt li kien hemm konsensus wiesa fuq dawn il-prioritajiet. Kif tafu? Aħna irrevedejna id-bassir ekonomiku tagħna issa qegħdin nistennew tkabbir ta' 1.5% għall-Unjoni Ewropea in ġenerali u 2% s-sena d-dieħla. Dawn huma titjib, sinjuri. It-tkabbir qiegħed lura magħna fl-Ewropa u dan jgħod ukoll għall-aktar stati membri vulnerabbli il-konsum domestiku u l-investiment se jkomplu jespandu u bekk innaqsu d-dipendenza tagħna fuq il-qasam estern. Aħbar tajba għal budgets pubbliċi għaliex il-livelli ta' djun għadhom għoljien f'ċerti stati membri u rridu inkomplu innaqsuhom permess ta' riformi strutturali eċċetera. Il-kompetittività għadha tħassib importanti f'diversi pajjiżi ġifier l-implementazzjoni tal-istrateġija 2020 tagħna u rakkomandazzjonijiet jibqgħu meħtieġa biex intejbu il-prospetti ta' tkabbir. U dan huwa aħbar tajba banki ċittadini għaliex it-tkabbir huwa importanti għall-impjiegi, irridu niġġeneraw l-impjiegi, speċjalment biex niġġieldu l-qatt fost iż-żgħażagħ. Din hija priorità kbira għalina għalhekk qegħdin inħeġġu lill gvernijiet biex idaħlu skemi ta' garanzija żgħażagħ u għalhekk qegħdin norganizzaw konferenza ta' segwitu fi Brussell ix-xahar id-dieħel biex inkomplu naħdmu fuq l-akbar sfida soċjali li għandna l llum, il qat speċjalment il qat fost iż-żgħażagħ. Onorevoli membri, il-fiduċa hija msejsa fuq il-kredibilità, l kredibilità tiddependi fuq l-impenji tagħna. Aħna rajna l-impatt pożittiv rigward eh, t-ġdid tal-fiduċa stabilita fis-swi Ewropej. Is-Single Supervisory Mechanism miexi tajjeb. Ukoll issa issa irridu indaħlu l-element aħħari, single resolution mechanism. Il-trialogu tal-lum se jkun importanti ħafna. L-Kommissjoni defendit il-proposta tagħha ħafna. irridu nkunu realistiċi f'xogħolna. Il-Kummissjoni għal darb'oħra qalet li il-ftehim intergovernattiv irid jinżamm f'livell minimu. Aħna favur li jkun hemm l-aċċelerazzjoni tal-fondi u biex dawn ikollhom aċċess tajjeb għal finanzjamenti mill-ewwel ġurnata. Aħna naqblu mal-Parlament li għandna bżonn sistema aktar sempliċi nirrispettaw l-awtonomija tal-liġi Ewropea eccetera. Hemm ukoll l-importanza ta' kull istituzzjoni li tiddetermina kif taħdem. Il-bieraħ fl ekofin ma sarx progress dwar ir-rwol tal-Kummissjoni u l-Kunsill. Il-Kummissjoni għadha mħasba ħafna dwar it-twettiq tal-approċċ ta' compliance mal-kazistika tal-qorti. Ħankun ċara hawnhekk il-Kummissjoni tkompli taħdem mod kostruttiv ma'kom għal soluzzjoni li tkun tqarreb lejn l-abbozz oriġinali tagħna li tkun kompatibbli wkoll mal-liġi Ewropea. Onorevoli membri, nistenna li l-Kunsill Ewropew ukoll jappoġġa l-approċċ tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq ir renassans Ewropea. U mbagħad nkunu nistgħu naġixxu u mhux nitkellmu biss. Ħafna mis-sistemi li għanna biex nwet u l-għaniet tagħna huma sistemi nazzjonali, però diversi industriji Ewropej tilfu l-kompetittività tagħhom u l-industrija għadhom qegħdin ibatu f'ċerti joqsma il-progress fuq it-titjib tal-klima tan-negozju għadha mhix b'saħħetha biżejjed, il-prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa għadhom għolin meta mqabblin mal-kompetitturi u għad hemm problema biex wieħed isib xogħol b'livell aċċettabbli. Irridu namlu ħafna affarijiet, per eżempju rulebook tagħna nagħmlu aktar business friendly, nappoġġaw investiment permezz ta' l-Orizzont 2020. Natu 100 biljun euro mill-fondi Ewropej għal speċjalizzazzjoni intelligenti fl-industrija fis seba snin li ġejjin. Niżguraw li l-aċċess għal finanzi speċjalment għall smis nappoġġaw l-iżvilupp tal-ħiliet, innaqsu l-burokrazija, ninnegozjaw f'temijiet ta' kummerċ u nappoġġaw id-diplomazija industrijali u affarijiet oħrajn. Dawn affarijiet li qegħdin nagħmlu, però l-istati membri jridu jkunu impenjati wkoll ħafna mill-kwistjonijiet rridu jiġu trattati fuq livell nazzjonali. Xi pajjiżi għandhom jagħmlu aktar biex jiżguraw lis servizzi u regolamenti jappoġġaw lill-industrija li swieq tax-xogħol ikunu effettivi u jwaslu għal ħolqien tax xogħlijiet li jsir sforz biex jitnaqqas il-pis regolatorju fuq l-SMEs l proġetti ta' investiment jissaħħu għaliex il-progress teknoloġiku biss jista' jiggarantixxi x-xogħol fil-ġejjien. Imbagħad irridu jittieħdu l-passi neċessarji kollha biex jitnaħħal ix-xkil li għadu jeżisti għaliex din hija waħda mill-akbar problemi li għandna fl-Ewropa. Jiġifieri meta pereżempju nitkellmu fuq il-qasam diġitali u anke l-qasam tal-enerġija għandna bżonn naħdmu aktar għas-suq enerġetiku Ewropew biex l-ispejjeż jibqgħu abbordabbli. Perswas li dan ukoll se jiġi diskuss u nittama li jingħata sinjal ċar fil-Kunsill Ewropew. L-istess jgħod ukoll għal politika tazzjoni għal klima u dik tal-enerġija. Hawnhekk naħseb dan se jkun l-aktar punt interessanti xi diskuss fl-imkien mal-Ukrajina fil-Kunsill li jmiss. Il-kumpanniji jeħtieġu perspettiva regolatorja għattul biex jibqaw kompetittivi u koll. Prezzijiet dejjem jikbru għal kumpanniji u l-konsumaturi għandhom ħasbuna. Fl-istess waqt teknoloġija ekoloġika hija importanti għad kabbiru l impigi jekk noħolqu l-aħjar ambjent biex dawn jikbru b'mod sostenibbli fl-aħħar net fid-dal tal-kriżi fl ukrajna ħatma ma nix għalfejn fakru dwar il-perikli tad-dipendenza enerġetika Ewropea Il-trianglu ta' kompetittività, sostenibilità u sigurta kien il-ħsib ewlieni wara il-politika ta' klima u enerġija. Aħna rajna li nistgħu nimplementawha tajjeb xi ħaġa bħal din, mexjin tajjeb biex nilħu l-għanijiet tagħna tal-2020. Issa rridu nibnu fuq dan u marru l lin ukoll. Niddettaw il-pass għal aġenda tajba lejn l-2030. Il-klima strateġiku li resqet il-Kummissjoni dan l-aħħar jagħmel eżattament dan, jagħmel proposta ta' mira ta' tnaqqis ta' minus 40% l-emissjonijiet sal-2030 meta mqabbel mal-1990. Dirja xi ħaġa ambizzjuża, speċjalment meta mqabbla ma' dik tal-atturi globali. Hija fattibbli wkoll u hija cost effective għaliex ir-riċerka tagħna turi li 40% hija l-aktar d-bassira intelligenti li nistaw namlu. Għanna namlu kol mira vinkolanti tal-2030. Ta' mill-inqa 27% tal-konsum enerġetiku. Il-rinnovabli huma importanti għaliex dawn jikkontribwixxu għas-sigurtà enerġetika tagħna, però proponejna li ma nifissawx 28 mira differenti minn flok ikon approċ bottom-up li jagħtilok għal aktar flessibilita l istati membri u evidenti li l-lezzjoni tal-modi orawna li dinija ħaġa effiċenti. Għanna bżon divizjoni ta' xol għawnek l-istati membri u maħilsa li jiddettaw il-livelli tagħhom u rridu nirrispettaw lan il-miri tagħhom kif ukoll it-taħlitiet enerġetiċi tal-pajjiżi. Huma l-istati membri li għandhom jiddefinixxu x'inhu huma l fuq livell nazzjonali, però rridu nkomplu nappoġġaw ir-renovabbli sakemm dawn jibqgħu taħt l-state aid rules tagħna. Xi ħaġa bħal din hija possibbli permezz ta' skemi governattivi kif tafu wkoll l-istrateġija attwali m'għandix mira vinkolant. Il-Kummissjoni se tagħmel reviżjoni f'nofs l-2014 u mbagħad nistennew wara din ir-reviżjoni qabel ma nkunu nistgħu nqisu l-passi li jmiss. Nistennew imbagħad li noħorġu bi proposta matul il-mandat ta' din il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni għamlet qafas ġifiri situazzjoni hija ċara l-ballun qiegħed fidejn il-Gvernijiet Nazzjonali u ta' dan il-Parlament jiena nistenna l-Kunsill Ewropew il-ġimgħa d-dieħla biex iwettaq xi progress biex jagħti sinjal ċar ukoll li x-xogħol se jkomplu jmixi tajjeb fuq din l-istrateġija u li se nżommu r-rankatura tagħna billi nittrattaw din il-kwistjoni fil- Kunsill Ewropew aktar tard din is-sena. Din se tkun diskussjoni importanti għaliex se ikun hemm il-bżonn li l-Istati membri iżommu livelli ambizzjużi naf li din hija xi ħaġa diffiċli għal xi wħud però perswas li l-Unjoni Ewropea se tibqa' kompetittiva u tibqa' telab rwol importanti fuq l-aġenda tal-klima. In the world in this effort. We need to have the major economies. Hemm bżonn li l-ekonomiji l-kbar ikunu wkoll magħna. Rridu naraw li l-settembru ta' din is-sena l-laqgħa ta' li se jorganizza Ban Ki-moon aħna kunu wkoll preżenti fi New York u naraw li verament l-Unjoni Ewropea jkollha proposti konkreti nkunu minn ta' quddiem aħna qed immexxu anki jek nasbu fl-2030, din dan din mhix tal-bot ħafna, għalhekk ma nistgħux noqogħdu nistennew, hemm bżonn nagħtu ċertu ċertezza l-investimenti. Aħna rridu nkomplu narraw li nkunu fuq ta' qudimnet u mmexxu jekk nagħmlu xogħolna sow. Mela, dak li tittamel l-Ewropa l-affarijiet huma ċari dan kollu jimbuttana biex ninaqdu naħdmu fl-imkien u dak li qed jiġri dan l-aħħar nifmu kemm huwa importanti li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jaħdmu fl-imkien u hemm bżonn li nissuktaw dan kollu. Speċjalment fi żminijiet diffiċli eh, l-ekonomija tagħna rridu verament naħdmu bis-sħiħ aktar minn qatt qabel dak li qed jistennew iċ-ċittadini tagħna u għalhekk il-Kunsill Ewropew se jifhem dawn l-affarijiet u jirrispondi għal dawn ehm, il-punti kollha b'azzjoni iktar determinata. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Barroso. Das Wort hat jetzt für die EVP. Grazie ħafna, Sur Barroso. Issa, għal Pepe, Sur Dol. President, President tal-Kunsil, kollegi, il-Kunsill Ewropew ta' Marzu se jisir fi żmien meta naraw is-Sirja, l-Ukranja, dak kollu li qed jiġri nuqqas ta' stabilità fil-pajjiżi ġara tagħna li tfakkarna li l-paċi hija fraġli. Għalhekk aħna bħala Ewropa jridu naħdmu flimkien, naġixxu flimkien biex verament inħarsu din il-paċi. Il-ġimgħa li għaddiet waqt il-kungress tagħna aħna tkellimna fuq messaġġi tajbin ta' sens Eh, tajbinu u kollu jina naqbel l-Europa jentita ekonomika li teżisti imma titkun prezenti u s-siru koll timbidel f'entità soċjali dan huwa minnu. L-Europa titkun biex kun maquda titkun nimxu fl-imkien, tkun unifikata Id-deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew fl qasam tal-enerġija tal-kompetittività huma l-affarijiet li verament se jiffaċilita jgħinuna navvanzaw. Il-politika tal-enerġija għal ħafna stati membri naraw li huma għadhom ostaġġi ta' pajjiżi oħra dependenza enerġetika tagħhom irridu naraw li ma tkomplix iċ-ċittadini tagħna tal-pajjiżi tal-Vant ma mux għot kollha, imma nafu li hemm minnhom li għandhom tasib kbir, nuqqas ta' xogħol, għat dak kollu l instabilità li hemm fil pajjiżi ġirin tagħhom. Aħna għalhekk qegħdin naqblu kollha fuq dan, imma s-soluzzjonijiet biex għandna nħol uktar xogħol huma differenti aħna nużaw slogans, nużaw l-austerita, per eżempju nqodu bezzaw in-nies. Anki għal Jean-Claude Juncker nispiraruħu minn dak li għali għali li n-nis edha li huma 25,000 jisom stata li jom u hemm bżonn ngħinu dawn in-nies biex isibu x-xogħol. Fis-semestru Ewropew aħna eh, permezz tiegħu tajna lil Ewropa strumenti biex jerġa' jkun hemm kredibilità l-investiment għall-istabilità ekonomika tagħna, imma biex aħna nagħmlu l-ordni fil- kontijiet pubbliċi mhux biss xi ħaġa li eh, hemm bżonn isir imma bil-fors iridu nagħmluha. Na l-anijiet ta' l-2020 tal-Europa huma importanti wkoll biex inħarsu l-politika industrijali. L-industrija Ewropea flimkien ma l-SMIs dejjem kienet il-qawwa tal-Ewropa. L-Ewropa dejjem benefikat minn possibiltajiet ta' innovazzjoni ta' riċerka u żvilupp. Imma eh, hemm bżonn ukoll armonizzazzjoni fiskali xorta qed naraw li dan iġib il-problemi li l-SMIs jekk aħna il-gazzetta tal-Alżas tal-biraħ tajni għadaqqatajn naraw li għal-reġjun tiegħi hemm ħafna u ħafna SMIs li qegħdin ifallu. Dejjem nitkellmu fuq il-kbar, il-kumpaniji l-kbar, imma qatt ma nsemmu dawn l-SMIs li dejjem iħallu il-ħaddima tagħhom u jintilfu hemm bżonn li nsaħħu l-kompetittività ta' dawn l azzjendi jkun hemm inqas distorsjoni biex inkunu nistgħu ngħinuhom u naraw li jkunu jistgħu ħadmu ktar nies. Aħna kull SMI timpjega persuna waħda biss dejjem immorru għall-aħjar issa fuq is-semestru Ewropew. Aw min jgħid li dan inqar fuq is-sovranità imma huwa bil-kontra Eh, għax il-kriżi torina llum li kemm kem huwa importanti li jkollna trasparenza, li konna iktar koordinament biex insaħħu is-sovranità tagħna ta' Ewropej. U s-semestru Ewropew huwa mezz ta' kif aħna nirreżistu għall attakki tal-swieq eh, finanzjarji F'dan l-aħħar snin rajna li kien hemm progress kbir mill-Ewropa u mill-Ewropea li kien hemm bżonn li nkunu kburin. Kburin eh, tal-prosperità, kburin ta' Ewropa li tipproteġi li hija qawwija u nispera li fil-25 ta' Mejju il-ċittadini ikunu jistgħu jiddeċidu x'Ewropa jridu għalihom u tfal tagħhom. Hemm bżonn iktar Ewropa għax l-Ewropa hija biss is-soluzzjoni. Grazzi ħafna. Herr es gibt eine Frage des Grazie ħafna. Eh, sur Watson għandu mistoqsija lik sur Dol. Iva, grazzi Jena naħseb li kullħat se jinaqat miegħi meta biex eh, nerġaw nawguraw is surdol għax l-kariga ġdida tiegħu li intom fil-kongress tagħkom diskutejtu il-sitwazzjoni eh, fil-Ukranja ġu naraw kemm aħna dipendenti fuq il-żejt u l-gas tar-Russja. Ovvjament il-Ġermanja kol għandax titlef. Allura għaliex ma tibatux il-Angela Merkel titkellem f'Mosca fuq dawn il-linji ta' politika Uniti u tħallux il-John Kerry għamil dan ix-xogħol. U jekk aħna morru mill-fossil fuels għall-enerġija nadifa, mhux biss nkunu dependenti mir-Russju, nkunu qegħdin nilqaw l-impenji tagħna biex niġu kontra t-tibdil tal-klima. Iġifri għaliex il-PP dejjem kompli jopponi dawn il-miri li janna, il-miri li wkoll semma Sur Barroso. Peter Dol. Sur Dol, Sur Watson, ħanidlek. L-ewwel net, grazzi tal-li inti awgurajt li fl-Alżas ma ngħidux Anzi l-kondoljanzi fil-reġjun tiegħi meta nkunu għandna kariga bħal din. Issa, għalix jiena nibat il-Sinjura Merkel tinnegozja mar-Russja. Jiena Europa, wara kollos, Sinjura Merkel tajjeb li għandha zom il-relazzjoni tajba mar-Russja imma il semestru Europa huwa xogħolna l-Ewropej, l-Ewropej kollha għax pajjiż wieħed biss għax anki l-Ġermanja mhux se jkollha il-qawwa li tinnegozja eh, dak dakollu li nistgħu niksbu fl flimkien Sur Watson, ma nistawx nejdu li l-Pepe huwa kontra l-ambjent, imma tuni ċans. Jiena u kol għandi l-ambjent tal-qalbi mir noqdu attenti. Għanna fuq livell dinji aħna l-aħjar u għedimin ta' qoddim net. U jekk inkomplu rridu nkomplu ovvjament, imma jekk miċ-Ċina u l-bija tad-dinja ma jsegwux daw se jaħtfunna ix-xogħol kollu u nkunu qegħdin inħarsu l-ambjent imma ma jibqax xogħol fl-Ewropa. Jiena meta kont Berlin eh, qed niltaqa' mal-nies gbar tal-interprizi kbir bħal ta' Thyssen Group, per eżempju, jiena nejt sosni li issa u għal-mod li inħarsu ix-xogħol u ma noqodux indejqu il-kumpaniji il kumpanniji il bil tal-ambjent. Jiena wara kollox u koll għandi il-kampanja għal-qalbi, ġifiri ma rridu noqodu attenti u naraw eżattament x'inhi għal-priorità. Grazzi ħafna. Issa għal Is-sur Sloboda l-Sendi. Grazzi ħafna, President. Jena, naħseb irridu nkunu iktar realistiċi. Rebecca, ek joġbok ismani. Hemm bżonn li nkunu ftit realistiċi. ċittadini fl-Ewropa huma diżappuntati u ħafna drabi jkunu disgustati meta jaħsbu fl-Ewropa għax l-Ewropa jaraw bħal xi ħaġa li ma tagħmilx sens vojta għax Sur President tal-Konsil inti tkellimt fuq il-linji gwida tal-Konsil. Fej edha din il-gwida tal-Konsil? se jkun hemm Kunsill Ewropew ieħor bl-affarijiet jibqgħu għaddejjin pas-soltu. Business as usual. Konklużjonijiet bla sens, impenji vagi u dejjem immorru għall-inqas possibbli. Imma hemm xejra liberali ġdida li eh, din ix-xejra l-qasbis jobsruha il-Kunsill aħna kontinent li li huwa għani imma hemm ugwaljanza kbira. Issa fuq ix-xogħol għaliex hemm ħafna żgħażagħ li jitilqu pereżempju minn Franza, l-Portugal u Spanja jfittxu xogħol ieħor. Jiġifieri hemm il-kompetenzi, hemm il-bżonnijiet fl-ekonomija, il-problema hija li m'hemmx biżej posit ta' xogħol fl-Ewropa żgħażagħ. Jekk wieħed iqis iż-żona tal-Euro u nqablu mal-Istati Uniti tal-Amerika, dan it-kabbir għandhom rata ta' 2.4 fil-mija u aħna għadna bit 0.5 fil-mija il-rata tal-qat l-Istati Uniti hija 6.7% u aħna kważi id-doppju. Qed naraw li l-inflazzjoni qed nirridu nitkellmu fuq nuqqas ta' tnaqqis fl-inflazzjoni fil-fjannar tal-din is-sena kienet 11 fil-mija U fejnu għalek l-affarijiet li se jmorru għal aħjar il-GDP kiber biss is-sena l-oħra b-0.1% biss. Ġifri fejnu, fejnu ma l-affarijiet li qed imorru għal aħjar. Iva, zazah li huma riċerkaturi li jridu jinnovaw, li jridu u l-startups. Imma għanna brain drain fl-Europa l-lum, in-nies qed jutilqu u l-Unjoni Ewropea mhux qed tagħmel xejn biex iżżomm dawn in-nies u tara li jkollhom ix-xogħol. U l-Kummissjoni l-Kunsill hawnhekk fallow. In-nies iridu viżjoni. In-nies iridu miżuri konkreti. L-FTT xejn ma ġara minn dana l-evażjoni tat-taxxa fil-Ġermanja biss hemm persuna waħda biss il-qorti li qed qudiem il-qorti fuq fu l-evażjoni tat-taxxa. Dan qed jiġi akkużat biktar minn 20 miljun fl-Iżvizzera. Ġifri persuna waħda biss inqabdet. Kif jista' jkun? għaliex dawn iż-żewġ pajjiżi li għadhom qed jirreżistu ma qed nagħmlu xejn biex inbidulhom femtom. Għal darb'oħra għaw nuqqas ta' kuraġġ, nuqqas ta' viżjoni, nuqqas ta' eh, tmexxija u ta' gwida. Għalek is-sur Farax qed jirnexxilu mhux għax għandu risposti tajbin, imma dejjem ikun iktar popol popolari għax fejn il-mexxejja jfallu il-populisti jirbħu. Din hija l-politika li għandna llum fl-Ewropa. Samuel Beckett kien għal erġa prova, erġa ma jirnexxilikx, imma inti mhux se jirnexxilek mod aħjar. Missa ma baqannix biktar żmien il-President tal-Kommissjoni tkellem fuq l-2020 nafu li mhux se naslu. Pal-miri eh, tal-Lisbona qatt mu se naslu. U għaliex għax anki surdol qal li aħna ma naqblux ma dawn il-miri li jkunu jorbtu għax l-istati membri mhumiex esti li jintraptu speċjalment eh, fuq l-enerġija, fuq l-ambjent. Għalhekk dak li għanna bżon, dak li rridu nagħmlu għanna ġixxu ta' malaj, l-ewwel l-Unjoni Bankarja Is-Sur Scheibler biraħ għal xaġa interessanti u għal li ju ma jaqbilx mal-metodu intergovernamentali ma qed jipproponi xi ħaġa li hija intergovernamentali. Inti t-deċidi, jew taqbel ju ma taqbilx, ġifieri ma tipproponix proponi ħaġa li inti ma tkunx konvint minna. Mhix tajjeb li tagħmelek fil-politika. E, diġà semmejt li fażili tat-taxxa jina naħseb li l-Kunsill ta' ġimma d-dieħla jgħid darba l-dejjem li qiegħed jingħaqad biex jiġi kienet kontra l-evażjoni tat taxxa. U ovvjament distribuzzjoni aħjar tal- tal-liħ u tas-salarji għal iktar xogħol li jkun iħaddan l-ambjent. Numru ta' eh, kollegi tkellmu dwar alternattivi għall-austerità ċifiri affari politika ta' tkabbir politika ta' kif aħna noħolqu eh, postijiet ta' xogħol u naraw li jkun hemm salarji ġusti. Dan għandu jkun ix-xogħol tal-Kummissjoni u tal-Kunsill. Umbagħad bekk inkunu nistgħu wkoll naslu għal miri tal-2020 jew 2030 il-politika ambjentali u tal-klima nistgħu naslu għalihom jekk ikonna tkabbir aħdar biss. U jiena verament nispera li il-ġimgħa d-dieħla il-Kunsill ikun jista' jagħti messaġġ pożittiv li ċittadini tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Sloboda. Issa, għal grupp liberali Sur Verhofstadt. Kollegi, dan huwa l-aħħar summit. L-aħħar darba li sejl ta' l-Kunsill Ewropew qabel l-elezzjonijiet u naħseb li huwa tajjeb żmien huwa propizju biex nagħmlu ftit naħsbu dak li sar f'ħames snin dak li ma lħaqniex ilħaqniex nagħmlu x'inhu ma riżultati tal-politika tagħna dan l-aħħar ħames snin kienu żminijiet drammatiċi sur Barroso. Il-kriżi finanzjara tal-2008, il-dejn sovran li bdiet fil-Greċja fl-2009, rajna wkoll il-rebija qarbija fil-pajjiżi ġirintana naraw mal u koll din l-affari ta' spionaċ mal-Amerikani xaħġa li għada d-dejja u hemm bżonn indaħlu liġi ġodda fuq dan u jissanna il-kriżi hemm qawwija tal-Krajmea li tfakkarna wkoll f'manuvri tal-gwerra l-birda Ġifiri, verament dawn il-ħames snin kienu movimentati. Ma saru numru ta' affarijiet għax mill-2008 minn bdiet il-krizi finanzjarja, kienem regolamenti gbar bazati fuq eh, l-inizjativi tal-Kommissarju Barnier għanna l-kupru tal-Banek Resoluzzjoni Deposit Guarantee Schemes direttiva għanna fuq l-istrumenti tal-finanzjari tas-swi l abus fis-swi regolamenti dwar l-Aġenziji tal-Credit Rating fuq il-Capital Requirements ġifiri fuq il-regoli finanzjarja minna ħafna. ħafna farijiet saru kol grazzi għal xogħol tal-Kummissarju Rejn fuq il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir li fl-aħħar daħlu fis-seħħax ma kienx il-każ fil-passat u fl-aħħar għandna wkoll l-azzjoni pożittiva tal-Bank Ewropew, anzi tal-Bank Ċentrali Ewropew. Nafu li anki il-permessa eh, xogħol ta' Sur Draghi il-tensjoni fis-swieq naqsu imma anki naqsu tensjonijiet fuq il-nies tal-politika biex jgħaddu għal-riformi imma naħseb xorta rridu nejdu il-verità li ċittadini. Il-krizi għada ma ddiċ, ma nistawx nejdu li għax qed naraw eh, issa il-reċessjoni li waqfet li qegħdin fi żmien ta' tkabbir għanna jisna iktar staġnajna għax il-tkabbir mux bizzejiet għax mux jiet irrazzan il-ċifri tal-qat u għaliex dan hemm żewġ punti ah, Hannes Robada għamelt qabbil mal-qabbel paragun mal-Amerika għaliex hemm id-differenza bejnietna u l-Amerikani. Eh, l-ewwel għax dawn solvu l-problemi tal-banek tagħhom. U aħna għadna fin-nofs ta' kriżi bankarja. Għadna ma ħlaqniex sistema li hija kapaċi li l-flus mill-banek jaddu fl-ekonomija reali. Eh, per eżempju, SMI fil-Greċja għadha tiffaċċja rati ta' interess ta' 8, 9%, 10% l-istess għal kumpanija zera fl-Italja mhux se nirkupraw jekk l-ewwel net mhux se noħolqu din l-Unjoni Bankarja u jiena eh, trelgu tal-lum ma nafx joħroġ minnu meta nara xareġ mill-ekofin u l-kunsill il bira jekk verament dawn laħu xifti xi kwalità ta' ftehim. għanna għandna bżonn ukoll politika Ewropea ta' konverġenza. Għand bżonn fl-Ewropa strateġija ekonomika ġdida. Eh, mill-strateġija tal-Lisbona tal-2020 ma ħadmux għax ma kienux jorbtu bizzejiet. Hemm bżonn iktar konverġenza strateġiji ekonomiċi li jkunu iktar vinkolanti bejn il-reġjuni kollha tal-Ewropa. mbagħad l-aħħar punt fuq nota oħra jiena naħseb li f'dawn l-aħħar ħames snin sur President rajna nuqqas ta' bil fil-politika eh, barranija tagħna araw issa x'qed jiġri bil-Krimea u l-Ukranja. Dan juri nuqqas ta' kuraġġ tal-Unjoni Ewropea. Ma ninsowx li qed nitkellmu fuq l-Ukranja, pajjiż ġar, pajjiż Ewropew. Meta inti tmur Odessa tmur Kiev, tara li inti qiegħed fl-Ewropa xorta. U x'qed nagħmlu aħna għal dak kollu li qed jiġri traċedja li qed isseħħ fil-Krimea? mem lebda strateġija xejn affattu u għanna bżon waħda li tkun ibbażata fuq numru ta' elementi l ewwel net politika ta' enerġija komuni kif qal sur Watson hemm bżonn eh, miri li jkunu jorbtu. Bek biss ikonna eh, politika komuni. Hemm bżonn li nagħmlu sanzjonijiet ta' veru kontra ir-Russja. Il-flus verament li, li jiġu investiti fi Franza, fil-djar, jew fil-siti ta' Londra, jew fil-Germania, dan huwa u għaxin kella se jkonna konflitt li se jkompli għal ħafna snin, għalhekk irridu nkunu ċari hemm bżonn fil-Russja naraw x'se nagħmlu għax il-mexxi mexxej hemmhekk mhux qed jaġixxu kif suppost. Mhux qed naraw il-tmexxija fir-Russja tad-disejnijiet, qed naraw tmexxija Russa li hija li miex l-esta li taċċetta l-integrità tal-reġjuni l-oħra. Nafu li bdiet fil-2008. Georgia ma ninsowx u qed kompli fil-Krimea. U l-uniku mod kif nwaqfu dan kollu huwa li aħna nkunu koraġġużi fl-Unjoni Ewropea namlu dak li hemm bżonn. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Verhofstadt. Għal-grupp tal-ħodor, Signora Hans. Sur President, kollegi, tkun ideja tajba ħafna Sur Barroso jekk dan l-aħħar Konsill Ewropew illi inti involut fit ħejja tiegħu ikun opportunità fejn inti tkun tista' tħares lura lejn kemmilek inti f'din il-kariga. Smajna ħafna dwar il-kriżi. u it-tieni mandat tiegħek bħala President tal-Kummissjoni kien propju uh, it-timbrat minn din il-kriżi. Inti sibt Ewropa mifruda tramontana san nofsinar, partijiet ta' soċetajiet, etc. L-affarijiet u maqar illum mill-li kienu ħames snin ilu, għasab para 10 snin ilu, u naħseb inti għandek tispiega xmar zmerċ, naħseb din tkun okkazjoni tajba għalik biex tamil dan. Issa, dwar il-dibattitu fuq il-politika fuq il-klima u l-enerġija u sostenibilità tal-industrija Ewropea jiena smajt kemmu komplikat li wieħed ikollu għanijiet daqshekk ambizzjużi għal-klima u wieħed ikun irid ukoll iżomm il-livelli ta' impjiegi u l-industrija. Ħarsu lejn il-Ġermanja taħsbu li l-Ġermania hija desert industrijali għax għanna uh, eh, miri jien u ambizjużi le ma tistawx tajdu li l-Ġermania mhijiex kompetittiva għax għanda politika dwar il-klima ambizjuża. Ma tistawx, mhux possibbli li jintom tappoġġaw id-dajja daqshekk banali. Sur Barroso, bħala President tal-Kummissjoni, Jena kontenta illi ma' Sur Dimas u Sir Pibags kena konna ambizjużi maħħom imma f'dan il-mandat inti ħdimt fl-imkien ma' kummissarji bħassur Oettinger biex propju niksbu dak kollu illi aħna nistaw niksbu jew stajna niksbu. Naħseb illi fejn qegħdin bħalissa il-ħakna il-qieħ il-mira ta' eh, enerġija li t-ġeddet hija ħażina ferm dan huma dan affarijiet tal-imġien propju minn perspettiva strateġika, affarijiet ma jitwemnux. Hemm bżonn li l-affarijiet isiru f'waqthom u naħseb li dan il-Kunsill Ewropew huwa il-waqt tridu tinsew l-responsabilità tal-politika tal-klima u l-politika industrijali inkella mhux se jirnexxielkom f'Pariġi, mhux se tiksbu dak li tridu jekk intom Tidbedu minn dak li eh, mill-miri li intom fissajtu fl-modi. Intom ċedejtu kol fuq l-idea li għanijiet ambizjużi fuq il-klima jistaw jikontribwixxu għall-innovazzjoni u għal biex nilħu l-għanijiet industrijali tagħna. Jekk wieħed ħares lejn is-sitwazzjoni fil-Krimea, sitwazzjoni ma' Russja, jekk taraw il-nofsinar tal-Mediterran, hija l-effiċjenza tal-enerġija u tar-riżorsi, fl-użu tar-riżorsi. Li huwa il-qofol ta' kollox emmek il-persuna qed jinżammu ostaċ, emmek għanna bżon ta' effiċjenza ġenwina, sostenibilità ġenwina. U inti bħala kommissarju kont qed tappoġġa lil sur Oettinger sur Tajani approċ illi jitbiet minn dawn l-affarijiet. Grazzi Sinjura Holmes. Issa, is-sur Zahra Dil. Grazzi ħafna, Sur President. Il-pajjiż tiegħi sieħeb fl-Unjoni Ewropea 10 snin ilu. Tħallna fl-Unjoni Ewropea b'ħafna entużjażmu imma issa il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea f'pajjiżi nizlet ta' madwar 34 fil-mija. U dan iġanni naħseb. X'wassal għal dan? em film uh, antik li kien jgħid it-titlu eh, tiegħu kien il-Comrades tal-GDR fiex żbaljaw. U intom titkellmu dwar il-kompetittività, titkellmu dwar l smis li qed ifallu ta' kuljum għandkom raġun għax aħna najdu illi nappoġġawhom imma bl-istess nifs mbagħad noħon fil-burokrazija burokrazija li suppost edemmek biex tħares l-ambjent u tħares l-konsumaturi ma fl-10 snin li l hemm Sur Barroso. Il-regolamenti jew il-pis ta' regolamenti Ewropej li waqaf fuq spallejn tal-SMEs kompla jizdiet. Il-politika fuq il-klima kienet fjask sħiħ u eh, saħan sitra eh, il-kollegi tijak stess fil-Kommissjoni għajdu 20% zieda fil-prezzijiet bil-ingrossa ehm, tal-dawl, 7% eh, zida fil-prezz tal-elettriku għan negozji u għaliex dan. Minħabba il-politika tal dwar il-klima u l-appoċ ta'kom għall-enerġija li tiġġedet dawn il-miri ambizjużi nitkellmu dwar sen 2020 u tnaqqis tal-emissjonijiet saħan sitra ta' 40%. Aħna qegħdin nwaqgħu il-ġebla fuq saqajna. U issa din it-telliqa għal President tal-Kommissjoni Ewropea, il-partiti politiċi edin jazlu il-kollegi taħom li mur kontra trattat tal-Lisbona xirreferi għal Parlament Ewropew. Ridu jisu wkoll il-riżultati tal-elezzjonijiet Ewropej u tweġiba tal-kriżi li nsabu fiha mhux is-Sur Verhofstadt illi ħadd ma jaf minnu fl-Unjoni Ewropea jekk aħna ma nbidlux il-modell tal-Unjoni Ewropea maħniex se naraw progress u naħseb laqas l kunsill maħnix nistennew wisq. Is-Sinjura Zime. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Barroso, President tal-Konsil, il-Konsil Ewropew li jmiss se jitkellem fuq semestru Ewropew u naħseb illi biħsibkom uh, eh, toqgħodu tiddiskutu kemm ta' riżultati pożittivi dan lejliet l-elezzjonijiet Ewropej u naħseb Eh, ikunu responsabli li nistennew illi il-kapijiet tal-gvernijiet irridu sempliciment ċarezza. Il-grupp tiegħi kemm il-darba qal li għandna nitalmu mill-mod kif eh, ġestejna il-krizi, il-rekupru ekonomiku li semmejtu kemm il-darba l-lum għandu il għan l-ewel nettaħarsu lejn il-vittmi tal-krizi dawk illi ma, ma jaħarbux mit-taxxa li qatt ma spekulaw fis-swieq il-kwistjonijiet ta' taxxi u l-irkupru ekonomiku mandom xaqsmu xejn ma' dawn il-vitmi għanna sbilanċ ekonomiċi, finanzjarji u soċjali li huma enormi tnaqis kbir fil-budgets fl-istati membri li qegħdin jolqtu lil dawn il-persuni li mamlu xejn biex jikkawżaw il-kriżi. Unbat mill-banda l-oħra fl-2014 il-Ġermanja waħedha għandha eċċess ta' esportazzjoni ta' 199 biljun euro. U dan huwa l-ikbar eċċess eh, ta', ta esportazzjoni fid-dinja. Is-Suren qal ukoll illi hemm ftit wisq investiment fil-Ġermanja, ir-rwol tal-Gvern Federali fl-Unjoni Ewropea jista' jitqabbel ma' dak illi qed issir fil-FC Bayern fil-Bundesliga. Dawk qegħdin fil-qoċċata x'imkien u huma involuti ħafna eh, fil- eh, kapital finanzjarju internazzjonali FC Bayern tagħmel ħafna spekulazzjoni finanzjarja u għandhom 27.5 miljun euro eh, ta' taxxa xi ħalsu Imma fl-istess ħin Angela Merkel u il-Ministru tal-Finanzi tagħna Xojble qed jagħmlu l-istess ħaġa u l-liħ ta' xoħut huma id-djun ta' oħrajn. Dan huwa l-motto tiegħi u jekk aħna ma nagħmlu xi ħaġa dwar dan, mela id-dell tal kriżi ekonomika li jmiss se jaqa' fuq l-Unjoni Ewropea. Aħna rajna pajjiżi midjuna eh, li tpoġġew taħt sorveljanza makroekonomika. Għax ma għamiltux l-istess fil-Ġermanja li l-om għalfejn ma mux għattamlu l-om monitoraċ. Hemm kwestjoni tal-salarju minimu, għal-investiment massiv sostenibli. Dan il kunsill Ewropew se ħares ukoll lejn l-anijiet li għandha il-Kummissjoni għal-Klima U jiena staġib u skantajt meta rajt illi għall l-istati membri individuali memx miri vinkolanti ambizjużi. U jiena naħseb illi din hija ħasra għaliex jiena ninsab konvint li aħna nistaw biss niffaċċaw din il-kriżi u l-konsegwenzi tagħha jekk aħna inħarsu le standards minimi ekoloġiċi u soċjali u li navanzaw fuq dawn fl-interess ta' ċittadini tagħna u tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Is-Sur Farage. Iva, anki għall-standards tal-lum, l-atmosfera hija ta' ċomp. Għanna Sur Barroso hawnhekk u minn 750 membru jiġu 44 ruħ jisimaw għaliex Jien inni għamlek 15 sena fl-axħar 5 snin, imbidlu imbidlet xi ħaġa kbira, il-ħolma Ewropea edha tisparixxi. Iva, għaw xiftit iffissati għamnek fil-fillira ta' qoddim u fil-Kommissjoni li għadhom irridu Stati Uniti tal-Europa. Imma barra minn ma jħat ma jrida, Iva, il-deputati jridu xogħol, jridu jitilaw, imma il-proġett qed tal għaliex għax għamiltu żewġ balji kbar. L-ewwel net intom estendejtu id żona euro ma kienu kun ġara xejk kieku kien hemm il-Ġermanja u ftit pajjiżi ta' tramontana, ma meta daħħaltu ż-żona tal-Mediterran fiż-żona euro kien diżastru u t-tieni żbal li permettejtu il-moviment ħieles tal-persuni lejn l-Ewropa tan-naħa tisfel. Aħna konna mftuħin ħafna bħala pajjiż għall-immigrazzjoni Issa aħna għanna 4.000 immigrant ta' kull ġimma li jaslu fir-Renju Unit eh, minn min madwar l-Ewropa jdumu sena jew iktar. L-Unjoni Ewropea miex qed tagħti riżultati sodisfaċenti ekonomikament u s-soċjetajiet tagħna qegħdin jinbidlu b'tali mod li ċ-ċittadini ma jridux. Sur Barroso, inti llum semmejt il-possibilità ta' renaissance industrijali fl-Ewropa I proset, eh, dana inkoraġġanti ħafna, ma bat inti tajt irridu nkomplu eh, naħdmu biex nilħu il-miri tagħna fuq il-bidla fil-klima, il shell gas u l-prezzijiet imnaqsin tiegħu. Iċ-Ċiniżi qegħdin eh, jużaw il-faħam u jibnu il-power stations li jaħdmu bil-faħam ta' kull ġimgħa dak qed iħassar jeqret l-impjegi fl-Ewropa u dawk illi se joħorġu votaw se jkollhom l-opportunità minn hawn ftit ġranet oħra biex jagħtu l-verdett tagħhom. Naħseb illi l parlament eh, Ewropew li jmiss se jkun ferm aktar interessanti milli kien sa issa. Skużani, għandek blue card mis-Sinjura Sinclair. għal min għal il missa saqsija għal mistoqsija tijak sinjura l-Sur Farage ta' jepwis. Grazzi, Sur President. Sur Farage, il-problema tal-qata għada hemm fl-Europa u anke fil-Renju Unit. U Sur Farage jaħseb illi kunu qed nużaw il-flus tal-kontribwenti b'mod għali illi jimpiħaddem mux biss il-mara tijaw f'Kirsten imma anki il-mara li kien kellu relazzjoni maħħa Eh, Abel. Xtajdinna dwar dan, Sur Farage? Sir Farage nittama li inti se twieġeb il-mistoqsija tija, inti titkellem dwar l'eċitament fil- fil-politika, imma bir-rispett jiena ma rridx eċitament, imma irrit nies illi uh, jaħdmu. Jekk joġbok, iqaf hawnhekk issa, iqaf oqtaw u isma dak li għandna xi ngħidu aħna mhux titlaq il-barra kif tagħmel is-soltu. Jien naħseb illi l-entużjażmu għal UKIP qiegħed imajna, mhux l-entużjażmu għall-Unjoni Ewropea. Kieku kien hemm mistoqsija kont niprofa nwieġeb l-euroxettiċizmu hija tikber madwar l-Unjoni Ewropea u ħadd hawnhekk laqas dak li huma fissati f'dan il-proġett m'għandhom dubju dwar dan qed naraħ f'kull forma, qed naraħ kull imkien fil-lemmin fix-xelluk u fin-nofs u raġuni ovvjament inti Irlandiża, ġifieri suppost li taf ir-raġuni hija li fil-fatt ħadd qatt ma l konsens tiegħu għal Unjoni Ewropea Politika il-Franċiżi u l-Olandiżi ma ċettawiex il-Kostituzzjoni u pajjiż wieħed biss kellu referendum l-Irlanda u l-ċittadini Irlandiżi laqqas ma rriduh it-trattat ġifri ma tistax tiġi tgħidli illi hemm appoġġ popolari għall-Istati Uniti tal-Ewropa. Iva, forsi sur Barroso jemmenek, forsi daw li fissati għamnek tal-filira ta' qoddim jemmnu kol imma ċittadini Ewropej le. Is-Sur Bronze. biex wieħed ikun jaf x'qed fl flaqa, kultant ikun hemm bżonn illi wieħed jaqgħad ħafna biċċiet flimkien l-aġenda tal-laqa li jmiss tirreferi għas-semestru Ewropew li fost affarijiet oħrajn tinkludi l-ispezzjoni mill-Kummissjoni ta' programmi tar-riforma, inklużi ir-riformi tas-suq tax-xogħol. L-aġenda issemmi wkoll il-kompetittività industrijali u l-importanza ta' bażi kompetittiva eh, b'saħħitha biex twassal għal iktar tkabbir ekonomiku u impiegi l-laqa tal-ekofin ta' 16 ta' frar tal-2012 fuq is-semestru Ewropew ta' dik is-sena naraw li unikwota il riformi irridu jiffokaw fuq is-swieq tax-xogħol b'mod partikolari, mekkaniżmi li jfissaw is-salarji biex niżguraw li jkun hemm aġġustament effiċjenti tal-ispejjeż tax-xogħol. Xi fisser dan ifisser illi ekonomija pjuttost għolja tal- grupp eh, tal-ekonomiji li, li jaqdu flimkien il-globalizzazzjoni għandhom eh, jikomplu jikompetu, jipruvaw jikompetu mal eh, l-ekonomiji li qed jizvilupaw. Signora Gionaku. Grazzi ħafna, Sir President. Bħalma l-koll nafu dan huwa l-aħħar Kunsill Ewropew qabel elezzjonijiet li huwa importanti ħafna. L-aġenda tisħaq fuq is-semestru Ewropew li naħseb kien proċess pożittiv ferm illi aħna deċidejna dwaru f'dawn l-aħħar sin. Aħna qegħdin issa nalqu ħames snin ta' kriżi ekonomika ħarxa Ittieħdu bosta miżuri, ħafna affarijiet saru. Il-pat ta' tkabbiru stabilita' eh, laġi minat mill-pjajizi l-gbar u għafizzar u kienem bidliet gbar ħafna fil-rigward ta' l-ambjent mod partikolari fil-periferija tal-Europa tal-bidliet rajnijom il-rebija arbija naraw dak li għaddej bħalissa eh, f'dik li kienet il- l-Unjoni Sovjetika u x'se jiġri l-Unjoni Ewropea tista' tindirizzhom da' sitwazzjonijiet minkejja l-isforzi kollha li saru u li għadhom għaddejjin naħseb illi sar iva xogħol bejn il-gvernijiet imma kien hemm dewmien fitriologi, triologi, kien hemm konflitti bejn l-istati membri u koll li imminaw l-effiċjenza ta' dak illi sar u dan ma sar ma kienx jiġri fil-bidu meta twaqfet l-Unjoni Ewropea kellna 50 sena ta' benesseri u paċi għaċ-ċittadini tagħna. Immissa qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-ċittadini tagħna qegħdin jikkritikawna iva rridu nisħu fuq dak li hu negattiv imma wkoll infakruhom f'dak li kien pożittiv. U permettu li ngħid li fuq dawk il-punti li semmew mill-kollegi tagħna Għanna bżon ta' gvernanza Ewropea pragmatika jek aħna se naħdmu fuq dawn l-affarijiet b'mod pragmatiku u prattiku. Imma aħna m'għandniex gvernanza Ewropea bħalissa kulħadd jitkellem dwar aktar Ewropa, ma għandna bżon ta' Ewropa differenti, Ewropa li se tkun deċiża mill-istati membri dak li huma l-ħtiġijiet tal-gvernanza Ewropea li ġib magħha il-bidliet li għandna bżonn fuq it-taxxa, pereżempju l-evażjoni tat-taxxa, punti u kwistjonijiet prattiċi koordinazzjoni sabiex inkunu nistaw naħdmu bħala zona waħda din għanda tkun il-kwestjoni tal-qofol fil-Kunsill li mis wara l-elezzjonijiet fejn nittama illi l-euroxettiċizmu li għadu kif eh, tan eżempju tijaw il-Sur Farage mux se kollu xil-wol importanti zzejiet. Grazzi ħafna, il-Signora Ferreira. Grazzi, Sur President. L-Unjoni Bankarja hija l-ikbar wirt li dan il-Parlament jista' jħalli għal bini mill-ġdid tal-Ewropa wara l-kriżi skont il-Kunsill għadu possibbli qabel ma jintemm il-mandat jekk ikun hemm irrieda li dan isir. Il-kontribut tal kummissjoni kien essenzjali biex aħna infaslu dawn it-testi leġislattivi imma dan il-Parlament kieku xta' illi il-Kommissjoni tkun ferm aktar attiva, ferm aktar deċiża fil-difiża tal-proċess leġislattiv fiħdan il-komunità. Johannes Tornares, il-President ta' Lekofin, flimkien mal-President tal-Eurogroup, Sir Bloom, ħadmu flimkien innegozjaw proposti serji illi eh, jippermettu li jintlaħaq konsensus imma il-ħin jgħat jafas u ma nistawx imma nħallu il-ħin jafas jeffetwa l-kwalità tal-prodott ta' ħari, rapporter, gruppi politiċi, il-president inataw mandat ta' negozjati eh, ċar aħna rridu rizoluzzjoni bankarja li tkun kredibli u illi tkun stabli Naħseb li l-azzjonisti, kontribwenti ta' taxxa irridu jkunu protetti f'każ ta' riżoluzzjoni bankarja rridu niżguraw illi il-banek jiffinanzjaw il-mekkanizmu ta' riżoluzzjoni waħdin skont il-possibilitajiet li huma għandhom. Naħseb illi dan huwa l-uniku mod kif l-affarijiet jistgħu eh, dan il-mekkaniżmu jista' jkun kredibbli. Il-Parlament huwa lest li jinnegozja fuq il-prinċipji ewlenin imma jekk inwarbu l-prinċipji impossibbli li jintlaħaq ftehim. Ftehim ħażin jimmina darba l dejjem il-kredibilità tal-Unjoni Bankarja. Aħna impenjati bisħieħ li nikkonkludu dan it-test leġislattiv imma għanna bżon iż-żewġ naħat li kunu involuti bisħieħ jekk aħna se nirnexxu sin qed nieħdu ħafna responsabilità fuq spallejna kif jiżviluppaw l-affarijiet imma rridu niżguraw li l-istituzzjonijiet u il-mod kif huma jaħdmu uh, jirbħu. Is-Sinjura Evans. Grazzi, President, kif smajna dan huwa l-ewwel dibattitu fuq il-qafas tal-klima u l-enerġija għall-2030 se jsir il-ġimgħa id-dieħla u aħna hawnhekk iridu nkunu ambizzjużi fuq il-bidla fil-klima għaliex il-bżonn tnaqqis fl-emissjonijiet qed isir dejjem iktar urġenti biex ma jkunx hemm tisħin tal- ehm, tal-atmosfera għanna bżon miri vinkolanti anki għal dak li hija l-użu ta' enerġija li tiġġedded. Rridu naraw il-provi xjentifiċi riċerka li għamlet il-Kommissjoni turi illi miri ola eh, jirriżultaw għal inqas dipendenza fuq importazzjoni tal-enerġija u anki fuq eh, spejjeż minn fuq fuq il-kura tas-saħħa Il-ħolqien tal impiegi huwa essenzjali b'mod partikolari għaż żgħażagħ għandna bżonn ta' impiegi sostenibbli fis-settur tal-enerġija naf mill-konstituenzi il-konstituenza tiegħi f'Wales illi huma jħarsu lejn l-Unjoni Ewropea għal tmexxija rridu nżommu l-wedit li għamilna liċ ċittadini li wednihom illi aħna se naħdmu bisħieħ biex niġġieldu kontra l-bidla fil-klima u nħeġġeġ il-Kunsill biex jilqa' din l-isfida. Ti frazzjoni Onorevoli Salvini. Grazzi, President. L-euro mietet kaput. U issa tista' toqtol ukoll l-Ewropa, l-Ewropa li nibtet bħala idea daqshekk sabiħa jekk jeżistu l-euro xettiċi u għaliex il-kriżi, x-suwiċidi, taxxi, il-qat, il-ġuħ. F'dawn il-15-il sena żdiedu bil-kbir ġifri dispjaċini li jessur barrozo m'għandux xħin biex jisma xi kritika, forsi Brussels hemm xi ħadd li jiddefendi l-interessi tal-banek, il-kumpaniji multinazzjonali, jgħidilna biex eh, nifrankaw eh, l-enerġija, eċetera, meta laqas biss l-kumpaniji tagħna nistgħu niddefendu pajjiżi oħrajn għamlu ħafna biex jiddefendu l-industriju u l-kummerċ tagħhom aħna m'għandna xejn. Iġifieri fissem ta' da, dan il-mejjet ħaj li huwa l-Ewropa aħna rridu nqodu attenti x'namlu. L-unika ħaġa li għanna namlu huwa li naraw xin ir-realtà u jekk ma tridux li mal-Euro qed mut l-Ewropa wkoll nibdew kollox mill-ġdid għax inkella nkun qegħdin nitkellmu għal xejn. Grazzi Onorevoli Royal. President, Onorevoli kollegi. Se jkun hemm xi progress fl-Unjoni Ewropea, din hija xi ħaġa daqsxejn kontroversjali it ħaġa, fl-industrija Ewropea, fl-ekonomija Ewropea, għanna problema ta' tkabbir u <laughs> tampigi u kol, hija kwistjoni li rridu nifacċawa. Kenna 27% fil-1995 u issa rridu nikbru iktar palissa dejn minn proċess ta' deindustrializzazzjoni f'ħames pajjiżi biss hemm kwota ola minn dik li kellna 20 sena ilu. Issa isu hemm tendenza ġenerali dan iwassal għal ċertu konsegwenzi. Aħna rridu nittrattaw bir-reqqa l-industrija tagħna mhux biss permezz ta' finanzjamenti però anki permezz ta' regoli wkoll ta' strutturi. tfassil ta' għanijiet li jistaw ikollom jinċidu fuq il-kumpanniji mhux biżejjed għandna bżonn inċentivi wkoll miżuri. Irridu ninsistu fuq l-innovazzjoni, fuq ir-riċerka. Irridu nappoġġaw l-innovazzjoni f'dawn l-aħħar snin il-politika tagħna kellha fejn titjieb għandna bżonn ċertu appoġġ li jifavorixxi l-kompetittività bħala proġetti wkoll għandna bżonn ċerti proġetti fostom eh, il rata ta' 20% l-industrija, però regoli u l-liġijiet kollha rridu jintervjenu fuq il-livell tal-kompetittività u m'għandhomx xjuħon u l-iżvilupp tal-industrija l-kompetittività. Grazzi. Onorevoli Gorero Salom. Sir President, Miloš Sir Zoboda għamel referenza għal riskju li dan il konsil il-ġdid ikollu iż-żewġ karatteristiċi l-aktar taħsara għan-noqqas ta' twettiq. Jiġifieri li nqisu kollox bħala business as usual u t net li ikonna ambizzjoni komuni minima. Jiġifieri konna ftit ambizzjoni. Qegħdin nitkellmu dwar enerġija. Xi ġimgħa ilu l-Parlament approva l għanijiet tiegħu għall-klima u approva wkoll sforz ta' 30% għar rinnovabbli u tnaqqis ta' 40% fl-emissjonijiet kif ukoll efficienza enerġetika ta' 40% xamlet il-Kummissjoni mingħajr ma għadet tistenna riżoluzzjoni tal-Parlament ippreżentat proposta ħafna inqas ambizzjuża, proposta inqas ambizzjuża fir rinnovabli u mingħajr għanijiet rigward l-effiċenza enerġetika għal settembru sa jew ottubru qed ħabbrilna proposta għall-effiċenza enerġetika. Ovvjament li dan se jkun li tmin il-mandat, pero jekk Barroso jaf l-Ispanjol, jaf li aħna għanna proverbju li jgħid xi ħaġa li better late than never. Se jiġri fil-verità? Kemm Fukushima, kif ukoll it-teknoloġiji l-ġodda kif ukoll nuqqas ta' sigurtà enerġetika u sitwazzjoni fl-Ukrajna jeħtieġu sforz akbar rigward ir-renovabbli, l-effiċenza enerġetika u fuq l-interkonnessjonijiet il-grupp tiegħi ġielet għal għanijiet vinkolanti u għanijiet aktar ambizjużi f'dan ir-rigward. Il-Ġermanja m'għandix politika ambizjuża ħafna pajjiżi bħal Spanja, però xort oħra erdu l-sforz fil-rinnovabli u ħolqu kaos fil-qasam tal-enerġija elettrika li bla dubju se tkun ta' nuqqas ta' inċentiv għall-investimenti u li se tbedna mill-lanijiet inizjali tagħna. Grazzi. Grazzi. Issa għal PPE Onorevoli Lavija. Grazzi President. President tal-Konsell Kummissarju għacċar li qegħdin f'wieħed minn dawk il-momenti fejn l-attenzjoni ta' ċittadini Ewropej qiegħda fuq l-istituzzjonijiet wasanna l-elezzjonijiet Ewropej u n-nis għedin jaraw xwet taqna f'dawn l-axħar snin u x'se nagħmlu fis-snin li ġejjin. Bla dubju dak li għamilna ma kienx biżejjed, għaliex ir-riżultati jista' jrom kulħadd. Hemm differenza kbira fl-Ewropa bejn ir-rati ta' tkabbir ta' ċerti pajjiżi u ta' oħrajn l-Ewropa. Suppost kellha tagħmel iżjed għamilna ftit u l-Kunsill tar-Rebbija, il-Kunsill li tradizzjonalment jitratta l-kompetittività issa jinkludi fuq l-aġenda tliet punti, il-semestru Ewropew, l kompetittività l-klima u l-enerġija. Però dawn Dawn huma li għandna nittrattaw jew għandna nqisu kol strumenti oħrajn apparti dawn. Fl-opinjoni tagħna għandna bżonn elementi ġodda, għandna bżonn aktar flessibilità biex insaħħu tkabbir, għandna bżonn strumenti finanzjarji ġodda wkoll biex ikunu ta' appoċċa tkabbir tal-qasam intraprenditorjali tagħna l-garanzija żgħażagħ utli, però r-riżorsi mhumiex hemm. Ma nistgħux li bir-riżorsi li għandna niffaċċjaw l-eżiġenzi li jaħtieġ il-qasam taż-żgħażagħ. Umbat hemm l-Unjoni Bankarja wkoll iva, pass importanti irridu nlestuwa din l-Unjoni, però il-kol kemm aħna rridu naħdmu flimkien biex l-iżvilupp tal-qasam intraprenditorjali ikun fl-Ewropa kollha. Għax hemm differenzi bejn il-pajjiżi. Grazzi. Onorevoli Beres. Grazzi, Sur President, Sur Barroso, ma taxka id-dibattitu tana, imma dan huwa l-aħħar fil-fatt Konsill Ewropew tiegħu tar-rebbija. U jiena eh, kontenta dwar dan għaliex il-President Barroso ovvjament ma femx għalfejn ikonna dawn il-Konsilli Ewropej fir-rebbija, da mhux qegħdin hemmhekk biex nimplementaw semestru Ewropew li jkun semestru biss ta' austerità ma jistax aqqas ikun semestru Ewropew illi ma jarax il-firda soċjali li hemm fl-Ewropa wara 10 snin illi ilu fl-inkarigu s-sur Barroso. Ma jistax ikun semestru Ewropew li għajtem bżon bżonn ta' indikaturi soċjali u l-imbagħad eh, ma jagħtix kasu. Ma jistax ikun semestru Ewropew Ewropew illi jaħseb illi il-previżjonijiet ta' tkabbiru ma' sodisfaċenti li jis li l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 irnexxiet fil-waqt li l-indikaturi kollha huma negattivi u l-għannijiet tal-Istrateġija 2020 l-ebda minnom maħna se nilħquhom. Wasal iż-żmien li nbidlu l-President tal-Kummissjoni, l-Kummissjoni issa biex ikollna kommissjoni li tatina viżjoni globali li nerġgħu nibdew nagħtu priorità fuq l-investiment pubbliku u privat li permettina namlu priorità mill-impiegi u għal dan kollu sur Barroso paradossikalment kellu eh, eh, kien jaf bija din seba snin ilu għax u għal eh, l-istrateġija Ewropea tal-enerġija. U qed naraw issa kemm kien inkapaċi li implementa din l-istrateġija, aħna llum qegħdin fil-qalba ta' din il-frattura, frattura enerġetika fiħdan l-Unjoni Ewropea ta' dan in-nuqqas ta' tmexxija. Jitkellem dwar renaissance industrijali, imma x'għamel dan? X'għamel biex teżisti tas-sew din ir-renaissance industrijali? L-abbozz hija tem, il-proġett hija tem, imma kien hemm naqra bżonn ta' naqra rida tajba politika u dan ma kienx kapaċi eh, isibu fih innifsu sur Barroso il- għanna bżon ta' iktar impiegi kullimkien fl-Europa u jiena kontenta illi s-sur Juncker musta se jkun hemmhekk fil-Kunsill Ewropew se permettinna illi nagħmlu avvanzi fuq il-fiskalità tal-enerġija sabiex eh, għandna nkunu nistgħu nipplementaw din l istrategija komuni li tant għandna bżonn. Il-kallim li jmiss għal PPE s-surodi. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq verament nifraħ sur Van Rompuy u sur Barroso fuq din riflessjoni politika u jiena sur Beres nejdlek biex tindirizza l-kritika tiegħek mhux mill-President Barroso ma l-President tal-Kunsill Ewropew. Jiena naħseb li qed nitkellmu fuq l-stabilità wkoll tal-Unjoni Ekonomika tal-Unjoni. Fuq il-politika industrijali jiena naħseb li dan huwa qasam importanti ħafna bżon li il-kapit tal-istat u tal-gvernijiet jikkonsidraw li l-linji kollha tal-politika tal-Unjoni Ewropea jsiru blan li kunem suċċess fil-politika industrijali l-istess għal-konkur għal-kompetitività aħna fil-Limuzan fil-Franza verament għadna edin imbatu mill-deċizjoni ħażina li saret fil-qasam tal-elettronika. Hemm bżonn li dejjem naqdu il-politika industrijali, politika kommerċjali. Hemm bżonn nieqfu bil-fatt li dejjem irti ikun hemm ir-reċiproċità. Nixtieq intem ngħid nitkellem fuq l-elezzjonijiet jena naħseb li verament l-aħħar kelma tagħna da tkun indirizzata lejn iċ-ċittadini. Fl-aħħar Parlament Ewropew impirit ikun hemm debattitu verament bl-opinjonijiet tal-mexxejja tal-gvernijiet, dik tal-Kummissjoni, dokument tal-Kummissjoni dwar l-istrateġija tal-2020 u il-perspettiva tal-klawżola tal-budget tal-2016. Grazzi ħafna. Għandek mistoqsija, miss mill-Onorevoli Barres. Dutur Odi, inti mux qed tifhem tajjeb dak li qed li għaddej palissa, il-President ta' Repubblika Franċiża diġa' ħa inizjattivi kbar fuq l-enerġija anki bejn Franza u l-Ġermanja biex kunu dawn dejjem ta' qudiem net għal dawn jaqblu mal-istrateġija li qegħdin nipproponu aħna. Euh, jiena ma tantx fimt fej edha l mistoqsija jiena nara li ħaġa tajba eh, li l-President ta' Franza qed jagħmel eh, dan ix-xogħol u verament nifraħlu għax ma kienx qed jagħmel hekk sa ftit ta' żminilu. Gjork. Onorevoli Gjork. Grazie President. Kollegi, Huwa fondamentali li konna strateġija l-industrija importanti għad kabbiru għall impigi matul dawn l-aħħar snin il-kontinent tagħna ra tnaqqis tal-irwol tiegħu fl-isfond internazzjonali anki fil-qasam ekonomiku issa il xogħol tal-leadership Ewropea ġdida huwa li jsaħħa kompetittivita tal-Unjoni Ewropea jgarantixxi wkoll li fil-politiki speċjalizzati kollha tal-Unjoni ninqisu wkoll it-kabbir tal-komplettività. Jiena trattajt dan il-qasam, jiena kont eh, rapporter fuq dan il-qasam. Rajt li s-situazzjoni ta' zida tal-prezzi tal-enerġija tfisser pis li jagħmel ħsara l kompetittività tal-pajjiżi tal-Unjoni. Għalhekk huwa importanti li l-pakkett tal-klima u l-enerġija l-2030 iqis il-livelli ta' tkabbir tal efficienza enerġetika u lan ġenerali ta' tnaqqis tal-emissjonijiet. Irridu nippruvaw innaqsu wkoll iż żida tal-prezzijiet tal-enerġija għaliex huma għoljien ħafna dawn jaffetwaw l-industrija. Bla dubju irridu irraznu iż żida fil-prezz tal-enerġija. Grazzi, onorevoli Rangel. Grazzi, Sur President. L-ewwel Xi ħaġa importanti li nixtieq ngħid fuq eh, trilogu tal-lum. Il-Kunsill Ewropew l-aktar punt importanti għal dan il-faxxiklu u hija l-Unjoni Bankarja. Huwa importanti li konna perspettiva miftuħa u flessibli u kol biex nkunu nistaw nitrattaw il-pozizjonijiet tal-Konsill u l-Parlament, il-pozizjonijiet li għadin jiddefendu dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. Il-gvern ta' Pasco Squelio dejjem ġibet l-attenzjoni fuq l-importanza ta' unjoni bankarja ta' veru minn flok frammentazzjoni ta' din l-unjoni bankarja. Mhux biss il-Prim Ministru per anke il-Ministru tagħna tal-Finanzi u l-Affarijiet Barranin Tennew kemm fil-Kongress tal-PPE kif ukoll waqt summit fil-Ġermanja l-importanza tal-Unjoni Bankarja u importanti l-intrapriżi tal-Ewropa kollha, speċjalment tal-pajjiżi bħal Greċja, l-Portugal, l-Italja, Spanja, Ċipru, Irlanda, eccetera. ikunu jistaw igawdu mill-istess kundizzjonijiet ta' finanzjament li nsibu fit-tramuntana ma jkunux penalizzati. intrapriża trid gawdi mill-istess kondizzjonijiet ta' finanzjament si kux fl-Lisbona jew inkella Stokkolma, Berlin, ecc. Huwa importanti dak kien il-messaġġ tiegħi. Grazzi, issa, Onorevoli Van Nistelrooy. Grazzi, President. Huwa tajjeb li fl-aġenda tiġi inkluża din tal-Made in Europe Hawnhekk sibna arfin kbir f'dan il-qasam, però permettejna wkoll li xi ħaġa bħal din tiġi prodotta il-barra bħal maġara ġara fil-batteriji tal litium Din hija tendenza li rridu nwaqfu. Ġara wkoll fil-qasam ta' ċelluli solari dawn l-affarijiet kollha jiġu prodotti fi bnadi oħrajn tad dinja, però t-teknoloġija l-ġdida tiġi prodotta hawnhekk kombat tiġi esportata. Din għandha tkun mentalità differenti grazzi għal fondi strutturali, eccetera, dan kollu huwa possibbli. Veru li qegħdin jitwettqu xi passi bikrejn f'dan il-qasam il-Kummissjoni qed twettaq dawn il-passi li mexjin fid-direzzjoni it-tajba u anke l-Kummissarji Tajjani u ħan irridu jqissu dan u jkomplu b'din l-istrateġija importanti l-intraprizi, l-universitajiet kollha jridu joħolqu opportunitajiet għat kabbir ulterjuri. Grazzi. Issa wasanna għal KHDI. Jekk joġobkom żommu il-ħin biex kolħat ikun jista' jitkellem. Onorevoli McGuinness. Grazzi, President. Naħseb li huwa importanti li nirreflettu fuq il-fatt li Aħna meta nħarsu lejn il-problemi interni, il-President tal-Konsell semma s-sitwazzjoni fl-Ukrajina. Xi ħaġa li għandha iġġelna nħarsu lil lejn ukoll. Xi kummenti ta' malajr fuq is-sitwazzjoni attwali m'hemm ħadd f'din l-awla li jgħid li kollox mhix ħarir nafu li fl-Irlanda ħafna nies ma ħassewx it-titjib fis-sitwazzjoni personali tagħhom. Però irridu nammettu li l-istabilità reġeġġiet imġedda li tkabbir jinsab hemm. Però għadna lura ovvjament għat irridu nistimulawh. Jiena nappoġġa il-komment ta' Van Nistelrooy li rridu nerġgħu nġibu l-manifattura fl-Unjoni Ewropea b'mod li nkunu nistgħu noħolqu impjiegi sostenibbli. Fl-aħħar dak li kellna fl-Irlanda ma kienx sostenibbli. Ridna nirranġaw għas-sistema u nisbatew, pero ejja ntuhom daqsxejn ta' tama, grazzi. Grazzi pil kallima li jmiss. President, Kommissarju. Illum, intqal li is-summit se jitrat tal kompetittività tal-Unjoni Ewropea u l-enerġija u t-tibdil tal-klima. Intqal ukoll li dawn is-suġġetti irridu jimxi pari passu. Però din hija aktar minn interazzjoni sempliċi jiena naħseb li politika ta' tibdil klimatiku u tal-enerġija ambizzjuża tista' tigarantixxi l-kompetittività. Bl-investimenti fit-tiġdid enerġetiku bekk biss nistgħu niggarantixxu aktar xogħol ċittadini tagħna. Il-ġenerazzjoni attwali għandha tkun tista' twieġeb għall-eżiġenzi tagħha minnajr ma tipperikola s-sigurta e, tal-ġenerazzjoni ġejjena. Jekk mill-banda l-oħra ma weġbux għall-eżigenzi ta' din il-ġenerazzjoni allura se nagħmlu ħsara l żewġ ġenerazzjonijiet dik tissa u dik li ġejja. Grazzi Onorevoli Bilbao Brandika. Grazzi President, Komissarju, Ministru, intenni dak li l-President ta' pajjiżi indirizza fil-Global Forum ta' Spanja il-ġimgħa l-oħra. Nitlobkom kompromess triplu mal-persuni max-xogħol u mal-ekonomija reali. Issa wasal li naħdmu fil-qasam tal-impjiegi bħalma minna fuq oħrajn. Irdu kien hemm sforz pubbliku, rridu nixpronaw l-ekonomija bi kreditu għall-intraprenditori għaliex is-soluzzjonijiet qegħdin fl-ekonomija reali, fil-kapital uman fil-persuni, fiż-żaza u nisa li huma l-atturi ewlenin tal-ekonomija reali u mhux l-ispekulazzjoni finanzjarja, zvilupp ekonomiku iva, però żvilupp soċjali wkoll. U għandna nipproponew ukoll li ċ-Ċiniżi jaħdmu bħalna u mhux jippruvaw jikompetuna b'nuqqas ta' sigurtà eċetera għaliex in-nies għaliex id-dinja hekk mhix sostenibbli. Hija ħasra li Sur Barroso telaq, però Dan għandu l-messaġġ li jingħata fil-Konsil ta' Marzu u fuq il-laqgħa ta' livelloli li se sseħħ f'Settembru fi New York. Grazzi. Frau Kronberg. Nil-kellim li jmiss. Aħna nitkellmu dwar l-impjiegi. Il-mexxejja Ewropej evalwaw li jekk nilħqu il-miri tal-rinnovabbli sal-2030 inkunu ħloqna ħafna xogħlijiet. Nista' ngħidu li għal dawn ix-xogħlijiet meta għandna dawn niskolla qiegħda, Kummissarju Barroso jew Kummissarju Ren nittamaw li konna miri vinkolanti għal l-enerġija rinnovabbli għall-2030 b'mod li niksbu dawn l-impjiegi. Grazzi. Grazzi. Onorevoli Van Balen. Grazzi l-Konsill Ewropew. għandu jitratta kwistjonijiet attwali ħafna. Fl-modi għassan passaporti russi u issa mill-li jider sejjajn lil min jinsab fil-bżon. Wasanna l-Ukrajina issa, però il-Kunsel xandu jagħmel fil-verità. Fl-opinjoni tiegħi l-Ukrajina wieħed mill-aktar pajjiżi korrotti Janukovic Timoshenko kienu imbelaw minn din il-korruzzjoni, l-appoċ finanzjarju iva redonatu, però eh, bassa stretta u koll. Is-sena l-oħra sirna nafu permezz ta' zjara ta' xaħat mill-Ukrajna li huwa importanti li nifrizzaw il-wirt tal-mexxejja korrotti U t-tielet net dipendenti wisq aħna fuq il-gas Russu. Onorevoli ġib. Grazzi, President. Il-Kunsill Ewropew għażel l-aħjar suġġetti l-Ukrajna, l-enerġija u l-klima mill-banda l-oħra. Dawn jimxu 8 feet l-enerġija il-provvista enerġetika, s-sigurta. Dawn għandhom jiġu mitqisa permezz ta' perspettiva partikolari dik ta' relazzjoni bejn l-Ukrajina u r-Russja. Il-politika tal-klima għanda it-qis latturi globali ewlenin. L-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel dan waħedha il-politika tal-enerġija għandha tiġi definita mill-istati membri. Ekk irridu inġeddu l-industrija Ewropea, ekk nistaw noħol u dak l-impigi li rridu, aħna tlifna 5 miljon minħabba il-krizi, 20 miljon Ewropew jinsabu qiegħda. Din hija xi ħaġa li għandha qed tkun inkluża fl-aġenda għall-Kunsill. Grazie. Grazzi. Is-sur Tabaġi. il-qat fil-Europa hija problema kbira u dan li jolqot fil-qaħam il-ħaj l ċittadini u mhux dak li għaddej fil-Kunsill. Ovvjament ħafna qed isir ħafna xogħol sar fuq l-energy grids imma pajjiżi bħall-Ungerija mhux se jkollhom alternattiva oħra. Ħlif li jimplementaw dawn il-grids jekk ma jirċevux il-gas mir-Russja. L-Unjoni Ewropea għandha alternativi oħra hemm bżonn irridu attenti ħafna imħabba dawn il-fatturi kif se nirrispondu għat-tensjoni fl-Ukranja il-tensjoni bejn ir-Russja u l-Unjoni Ewropea jista u kol jimmina it-kabbir fraġli li qed naraw fl-Europa u sanzjonijiet jistaw eh, jerġaw eh, lura b'ħafna effetti negativi fuqna. Sur Weiglen, grazzi ħafna. Grazzi, jina tal-fema li dak li għaddej fil-Ukranja palissa u anki dak il-konflitt li isu mux qed iseħ fil-Krimea, tifisser li se jkun hemm żona ġdida ta' kriżi li se seħ u dimajnejna. Għalek, hemm bżonn li diġu naraw se tkun il-politika komuni tal-politika branija tal-Unjoni Ewropea. Din eh, issir biss jekk ikun hemm xi żjara f'Kiev ta' xi ministri jew inkella riżultati skandalużi dak il-telefonata li saret bej Sinjur Ashton u l-Ministru tal-Estonja. Jon kella ftejim bejn tlet ministri li l-ftejim laqas bissi servi 24 sija. Emżon li l-Unjoni Ewropea turi xini kapacit tamel billi s-sib soluzzjoni għal dawn il-konflitti li għadhom ma faqqawx u toqgħod attentelem li ma iġibx oħrajn. Hemm bżonn li l-kapit ta' stas e, e, jgħidu eżattament x'inhija din il-politika. Iva, grazzi l-aħħar kellim f'din is-sessjoni tal-catch tiegħi is-Sinjura Anna Gomez. President, kif jista' jkun hemm politika kommerċjali, politika u dik ta' kompetitività kredibbli jekk il-Kunsill u l-Kummissjoni ikkomplu jalqu għajnejhom għal problemi ta' taxxa bejn istati membri u jekk ma jagħtux każ l-iskandlu tal-evażjoni ta' taskanan l-aħħar il-Senat tal-Istati Uniti wera ħareġ rapport juri li il-banek fl-Iżvizzera imma involuti għal ċittadini Amerikani l-istess ċittadini tal-Ewropa. Ġifiri, fej qed naraw li l-iktar nis li ma jistgħux iħallsu taxxi qegħdin jiġu kalpesatiment taxxi bħal pajjiżi il-Portugal naraw li n-nis sana ikomplu jistanaw għalek il-Konsil u il-Komissjoni kif se jwaqfu dan, dan li qed isir f'dan il-qasam. Grazzi. Tajjeb wis, bekk ġejna fl-aħħar ta' sessjoni tal-keċ tiegħi u issa nissimgħu il-Kummissarju Renn sabiex il-Komissjoni tkun tista' tirribatti għal kummenti kollha li smajna, grazzi. Grazzi. Sur President, Onorevoli membri, l-ewwel net jiena nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu serju talna fil-fond fuq il-preparazzjoni tal-Kunsill Ewropew li miss. Kienem xi momenti fejjina u kol xtaqt intella il-blue card tiegħi mhux biss meta smajt is-sur Farage Imma jiena ma sibtix il-blue card tiegħi u għalhekk ma ollejtx subajja. Ħalli forsi issa nipprova nikkonkludi u nsemmi dawn il-punti li xtaqt inqajjem qabel. Issa fuq semestru Ewropew il-previżjoni tal-Kommissjoni tal-ġimgħa l-oħra jikkonferma li l-rkupru ekonomiku tal-Unjoni Ewropea kull ma jmur sejjer għall-aħjar l-irkupru qed jirpoz aktar fuq il-talbit domestiku anki meta wieħed iqis il-bżonnijiet dawk l-istati membri iktar vulnerabbli. Il-konklużjoni tal-ġimgħa l-oħra wara li saru revizjonijiet tal-ekonomiji ta' 17 fi 17 stat membru, dan kollu juri li l-stati membri edin jamlu progress biex indirizzaw il-problemi ekonomiċi tagħhom, imma l-progress mhuwiex wieħed l-istess u f'ħafna drabi jrid ikun iktar imsaħħaħ, speċjalment fil-ġlieda kontra il-qat, il-qat li l-qat nafu li huwa emrati għoljin f'ħafna pajjiżi qed nistennaw li jkun hemm respons eh, pożittiv minn ħafna stati membri biex ikun hemm iktar riformi u dan ovvjament qed ispinta tal-qudiem il-postijiet tax-xogħol u l-irkupru il-messaċ ewlieni tal-Kommissjoni għal-istati membri tal-zona tal-Euro issa ilu ikun il-bżonn um, li Franza u l-Italja jintensifikaw l-riformi eh, ekonomiċi tagħhom għal tkabbir għal kompetittività u l ħol ta' postijiet tax-xogħol. Anki jekk hemm bżonn li insaħħu il-talba domestika, l-investiment domestiku wkoll eh, pubbliku u privat fil-Ġermanja. strategija sintetika eh, dawn jistaw verament imorru l-qoddim għal tkabbir sostenibli u għal iktar postijiet ta' xogħol fl-Ewropa. Ta' dan għandna bżonn, onorevoli membri. Għalhekk aħna meta isna r riformi fl-istati membri kollha, mhux biss kienu l-riformi ekonomiċi biss, imma kien hemm riformi ta' natura oħra li tant huma importanti biex ikun hemm kompetittività u li jkun hemm tkabbir sostenibbli fl-Ewropa qed nirreferi hawnhekk għall evażjoni ta' taxxa li smajnija tiġi semmija il-ħafna drabi l-lum, Signora Gomez tal-axħar. Din hija ħaġa importanti mhux biss l-effiċjenza ekonomika, jiġifieri biex qed ikun jista' ikollu tħul mit-taxxi biex ikun hemm ukoll ġustizzja sabiex il-pis jinqasam kif jista' kemm jista' jkun b'mod l-istess fis-soċjetà. Is-sur Dol għamel riferiment għal dak li qal is-sur Jean-Claude Juncker u jiena qed nisana bil-ħerqa li naħdem mal-kollega tiegħi ehm, sur Juncker f'din il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa anki fil-Lussemburgu li forsi wista wieħed iqisu bħala l-eżempju l-benchmark ta' l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa. Sur President, onorevoli membri, il-Kummissjoni tilqa dak li se jagħmel il-Kunsill Ewropew dwar il-linji ta' politika tal-enerġija u tal-klima. L-Unjoni Ewropea hija il-protagonista u dimnet fil-ġida kontra il-klima u jena attattent ħafna dak li qalet is-Sinjura Harms Nixtieq ngħid li kull rispett jisom il-partit tal-ħodor mux edin jaqdu l-Europa, eh, mux qed jissottovalutaw ix-xogħol li qed nagħmlu aħna f'dan il-qasam ta' tibdil tal-klima. Awtoritajiet bħal Al Gore u Nikola Al Gore anki Ban Ki-moon ifaħru xoll li namlu, għalek ma rridux id-dadru lajn, rridu nixorbu minna. Nikola Stern, Bankimun, u ma huma nis ta' li għandhom ċertu autorita f'dan il-qasam u dawn jirrikonoxxu il-tmexxija tajba tal-Unjoni Ewropea u anki dik tal-Kummissjoni Ewropea it-kabbir aħdar, irrit u koll ikun komp kompetittiv li jati, li jati riz rizultat f'termini ta' xogħol u mhux biss ta' performance. Irridu u kol natu kas kull ma jaffetwa il-settur tal-enerġija, il-setturi ġodda ta' linji ta' politika ġodda, hemm bżonn li aħna noħolqu regoli imma sta għall-istati membri biex jaraw kif jimplementaw ir-regoli u jażlu il-mod sabiex l-iswiq il kumpanniji kunu jistaw jisibu soluzzjoni l-iktar innovativi, specialment per eżempju fil-bioekonomija u l-cleantech. L-analiżi tagħna torina li l-mod l-iktar effettiv anki minn termini ta' prezzijiet cost effective huwa li konna mira waħda għat-naqis tal-GHGs, ġifri bdi permezz ta' din l-iskema ta' emissjonijiet, l qasam il-qafas għal danem dan se jagħti spinta l it itkabbir fl-Ewropa b'sabiex inkunu nistgħu noħorġu mill-kriżi eh, permezz din l-ekonomija iktar sostenibbli. Sur President, onorevoli membri, nixtieq nagħlaq billi ngħid li dan id-dibattitu qawlini eh, se issa se nkomplu id-dibattitu fuq l-Ukranja. Nista' ngħid li aħna se nejnu li l-ċittadini tal-Ukranja jiddeċidu huma fuq il-futur tagħhom mal-Ewropa. Aħna nixtiequ ngħinuhom ukoll li jkun hemm iktar stabilità u iktar sigurtà biex ikun hemm iktar żvilupp ekonomiku f'dan il-pajjiż. Għal din il-fini aħna l-ġimgħa l-oħra batna fact-finding mission fil-Ukranja biex nkunu nistaw nanalizzaw il-bżonnijiet finanzjarji ta' dan il-pajjiż u edin nanalizzaw u kol naħdmu ma l-IMF li għadu qed jagħmel l-analiżi tiegħu emmek f'Kiev. Il-Kunsill Ewropew il-ġimgħa l-oħra kellu dan is-support package għall-Ukranja. U qed nitkellmu fuq 1.6 biljun ta' euro li se jingħataw dal-waqt anki bħala self għajnuna mikrofinanzjarja. U kol 600 miljon ta' euro li diġa għet jintużaw u xi miljon li senatu mal-ewwel ma li kunem program tal-IMF. Ovvjament dan se jkun jiddependi mir riformi ekonomiċi li jirrendi iktar sostenibli lil dan il-pajjiż biex bekk ikun iktar kapaċi li joħloq dan il-benessere, il-welfare għal-nis, specialment meta ikunem ġlida serja kontra l-korruzzjoni Aħna nafu li issa hemm urġenza fl-Ukranja li jitlob li naddu għall adozzjoni ta' malaj għal dan il-pakketta li nitlobkom il-lajnuna kom biex naslu għal dan. Grazzi, issa għandu l-kelma għannom tal-Konsil il-Ministru Kurkula. Thank you, President, uh, honorable members. President, onorevoli membri, eh, nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu, eh, smajna ħafna interventi, il-kwistjonijiet kollha li kollha huma marbuta ma' xuxin u li qegħdin fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa d-dieħla. Kif diġà qed dawn l-affarijiet jimxu jitfit. Anki tħassib dwar dak li qed iseħħ fil-Ukranja dan kollu nistgħu nindirizzaw jekk nagħmlu b'mod koordinat flimkien u dan ma nistgħux nisseparaw mill-linji ta' politika ekonomika ekonomiċi tagħna intom semmejtu kol l-aspetti soċjali jina naqbel ma'kom li dan huwa dinja parti eh, importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea bbażata fuq il-valuri ekonomiċi tagħna. Jekk ikun hemm żbilanċ bejn l-ekonomija u s-soċjali, dan eh, ikun ifisser li l-politika soċjali dejjem hija responsabilità tal-Istati membri. Aħna naqsmu l-esperjenzi nikkoordinaw imma responsabilità dejjem tibqa' fuq il-livell nazzjonali. L-irkupru ekonomiku fl-Ewropa qed jiġri imma għadu eh, fuq siq waħda għalhekk hemm bżonn li l-proċess ta' semestru nkomplu nagħmluh b'mod serju. Huwa strument wieħed minn ħafna, imma huwa wieħed importanti fl-istrateġija biex niżguraw li jkun hemm tkabbir ekonomiku aħjar u anki iktar xogħol Kif intqal minn ħafna membri minn ta' dan il-Parlament, il-progress sar fil-governanza ekonomika, regolamenti importanti ħafna finanzjarji li semmow li saru il-patta tkabiru ta' stabilita, miżuri importanti ħafna li tieħdu mill-Bank Ċentrali Ewropew, l-Unjoni Bankarja ovvjament hija xi ħaġa importantissima u hija eh, aħna fl-ambizjoni tagħna fil-Presidenza tal-Greċja li konna il-mekkaniżmu ta' reżoluzzjoni uniku li jiġi adottat matul il-mandat ta' dan il-Parlament. Trajalogu kruċjali se jsir illum fi Strasberg fi tlieta se jkun l-President tal-Eurogroup u l-Ministru tal-Finanzi tal-Greċja, il-Presidenza tagħna rċevit eh, mandat ġdid u ejjaw nittamaw li dan jkun jikostitwixxi bażi solida ta' kompromess. Għax inkella jina naħseb li rridu nerġgħu mmorru lura għand il-gvernijiet tagħna biex nitolbu li konna mandat iktar flessibbli. Jiena nejt u bekk nikkonkludi li din hija kwestjoni ta' kredibilità tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi. Grazzi. Sur Kukula. Cerramos il debate de este dawn il-klib tal-Kunsil nikkonkludu dan id debattitu fuq dan il-punt importanti tal-aġenda tagħna. Il-punt li miss xejn anqas minn nistqarrijiet tal-Konsill u tal-Kummissjoni dwar dak illi aħna qed insejħulu